xaħġa xnajdilkom il-Konsill bat li l pozizjoniet tijaw wara l-ewel għarri fuq regolament fuq l-Aġenzija Ferroviarja tal-Unjoni Ewropea, direttiva fuq l-interoperabilità tas sistema tal-ferroviji, direttiva dwar is-sikurezza ferroviarja. It-titli ikunu inklużi fil-minuti ta' din is-seduta il-parlament għandu periodu ta' tliet xhur biex jaddotta il-pożizzjonijiet tiegħu u dan il-perjodu jibda jott minn għada il-5